Sa wasalna fl-aħħar tal-ispiegazzjonijiet tal-vot, nirringrazzjakom il-koll, inklużi l-interpreti, nawguralkom il-vjaċċi tajjeb plura lejn pajjiżkom, dawk fostkom li se tibqaw